Mistoqsija għal indikazzjoni mandatorja tal-pajjiżi tal-oriġini u tal-post tal-provenjenza għal ċertu ikel il-President. I'm sorry. Yes. Uh, I'm sorry. Uh, Powtórzę. Skużawni, il-President, fl-isem il komissjoni Ewropea se jkonna il-komissarju Andi Kaitis jek joġbok. Thank you, dear Chairman. Uh, honorable members, I would like to thank you for giving the Commission Eżis, membri grazzi ħafna tal-li eh, tajtu l-Komissjoni dil-kwistjoni tant importanti ta' settur tal-idroelettriku. Il-settur tal-idroelettriku fl-Europa huwa l-akbar riżorsa enerġetika fl-Europa u diset kompli eh, taħdem fuq iżżomm il-pożizzjoni qawwija tagħha u tkompli tipprovdi t-tlet objettivi tagħna tas-sigurtà, sostenibilità u kompetittività fl-Ewropa. Il-Kummissjoni tixtieq tagħti aċċess ugwali għal konċessjonijiet kollha eh, u l-eco access ukoll u effett pozittiv għal komunitajiet lokali, inqas spejjes għal komunitajiet, l-integrazzjoni tal-settur idroelettriku fis-settur Ewropew il-Kummissjoni ma eh, jakonxja tal-aspetti ambientali u enerġetiċi ta' dan is-settur iżda l-Istati membri jibqaw fil-prinċipju eh, liberi biex jipproġettaw eh, proġetti għal użu tal-enerġija idroelettrika aħna ma nixtiqux nimponu obbligi fuq l-operaturi idroelettriċi u konċessjonijiet B'dan il-mod l-Istati membri jistaw jiksbu bilanċ bejn il-rekwiziti ta' kompetizzjoni u leġitimità tagħhom. Iżda dan irid jobdi l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea jekk l-Istat membri jisfrutta dawk il-pjanijiet permezz ta' konċessjoni il-regoli tal-xiri pubbliku irridu jiġu rispettati. Dan jassigura mhux biss livell ta' kompetizzjoni adegwata iżda Eh, trasparenza u eh, trattament ugwali bejn l-operaturi ekonomiċi kollha. F'dan il-kontest eh, regoli tal-xiri pubbliku jekk dawn morru kontrihom konċessjoni ta' settur ta' idro elettriku imur kontra sakemm dan ma mhuwiex ġustifikat. Il-liġi tista' tkun differenti jekk Dan ma jiskludix operazzjoni ta' ġenerazzjoni idroelettrika l-skop li jmur li l-in mill-Unjoni, mill-liġi tal-Unjoni Ewropea. Konċessjoni oħra għandhom jirrispettaw ir-regoli tal-settur elettriku tal-Unjoni Ewropea u proċeduri kompetittivi għal konċessjonijiet ta' idroelettriċi u trattament ta' operaturi elettriċi jassiguraw operazzjoni adegwata tas settur elettriku. U l-konċessjonijiet għandhom jaqgħu taħt l-lajnuna tal-istat u eh, fejn jisulu l-konċessjonijiet u kumpanija tista tmur kontra l-antitrust regoli antitrust u tista twassal situazzjoni ta' nuqqas ta' kompetizzjoni biex eh, u tista tippermetti wkoll eh, li tissaħħa fis-suq eh, tagħhom li nagħtu konċessjonijiet idroelettriċi bħala għajnuna mill-istat jekk dawn l-istati huma involuti fl-investiment. Jekk hemm il-fondi li nataw f'ċerta kumpanija u hemm sfor effett fuq il-kummerċ u distorsjoni tal-kompetizzjoni, Eh, il-konċessjonijiet jistaw jtejbu l lajnuna tal-istat jekk hemm ċerta kundizzjonijiet li ntaħu. L-ewwel net ir riżorsi tal-istat huma involuti, per eżempju forma ta' revenues miżati illi jistaw jintużaw. U vantaġġ ieħor irid jingħata għal ċerta kumpaniji fuq il-kompetituri tagħhom fis-settur elettriku. It-tielet punt irrid ikun hemm effett fuq il-kummerċ u distorzjoni tal-kompetizzjoni li xaktarx se tkun il-waqt jekk id-daw li eh, fuq suq kompetittiv tal-elettriku. Grazzi. Dziękuję bardzo panie komisarzu. Oczywiście mówimy o Grazie afna komisarzu, ovvjament qed nitkellmu dwar is-settur idroelettriku fl-Ewropa. Issa wasal il-waqt biex nitkellmu nibdew id-dibattitu u jibda s sur Antonio Tajani għal Pepe. Zaċ minuti. Grazie. Grazzi President. Kommissarju, dan is-settur idroelettriku huwa importanti ħafna biex nilħqu l għanijiet tal li ma nużawx il-karbonju imma fl-Europa l-affarijiet mhumiex l-istess. Hemm min għandu konċessjonijiet mingħajr skadenza dawk li jistgħu jġeddu u oħrajn li għadhom qegħdin jirilaberizzaw il-prodott tal-suq. Dan ixekkel il-mod kif jaħdmu l-operaturi u hemm irrażan il-kompetittività tal-kumpaniji tagħna. Tajjeb li jkollna xi ħaġa uniformi, sistema l-istess mm, ġifiri biex ikun hemm kompetittività miftuħa u lejali. Sur Kummissarju, f'dan id-dibattitu aħna nixtiequ nitolbu naraw kif il-Kummissjoni qed timmaġina l-konverġenza f'dan is-settur idroelettriku fl-Ewropa. Peress li hemm dawn id divergenzi f'dwar ir-reġimi proċeduri ta' concessions. Għalhekk nixtiequ li inti tkun iktar attiv f'dan il-qasam u mhux biss taraw li jiġu rispettat ir-regoli tal-kompetittività għax il-fatt li hemm sistemi differenti tal- ta' dawn il-konċessjonijiet jifisser li rridu bidlu il-regoli tal-kompetittività fuq livell Ewropew dan fl-interess tal-kumpaniji, speċjalment dawk żgħar u medji u naraw li ma jkunx hemm proċessi burokratiċi li dejjem ixejnu il-tkabbir u l-xogħol fl-Ewropa. U fil-pjata d-dinja ma komissarju jina naf li mhux il-portofolio tiegħek jina peress li kont komissarju naf li inti jataw minn flok il-komissarju responsabli għal dan is-sattur. Imma il-komissjoni tittieħu inizjattiva aktar qawwija għax eh, taraw biss li regoli ġi rispettati mhux biżejjed. Verament dan is-settur idroelettriku l-komissjoni tittaqdef aħjar. Grazzi. Pani poseł Patricia Toja. Fisem l-essendi Signora Toja għal żewġ minuti u nofs. Mux sentawar fuq l-importanza ta' dan il-settur l-valur ekonomiku tijaw. Tajab u għet jaħseb li dan huwa daqs il-GDP tal-Slovenja, inti diġa semmejt il-Kommissarju l-importanza tiegħu u dan nixtieq ngħidlek mot ċar li dak l-affarijiet li qed inti huwa astratt u mhuwiex ir-realtà ta' dan is-settur u l-ħtiġijiet li aħna nieħdu kif inti għalem ħafna ostakli rridu nelbu l-ewwel qabel kollox id-diversità il-reġimi differenti li għanna fl-istati membri u l-proċeduri kollha valuti għall użu tar rizorsi idroelettriċi. Dan iwassal għal distorsjoni u għalhekk jaffetwa l-kompetizzjoni u l-investiment u l-użu ta' dan ir-riżors. It-tieni ostaklu huwa l-fatt li l-Kummissjoni għandha approċċi differenti mhux ġurnata ġurnata għandek durazzjoni ta' competition kulħadd jagħmel ħaġa differenti. U għalek dawn affarijiet isiru kollha b'kombinazzjoni. Jekk ma jkunx hemm approċċ koordinat, se jkollna f'sitwazzjoni fejn f'pajjiż bħal tiegħi jiġu kkastigati għal jekk ikun hemm ksur għax l-affajt ma jsirux b'mod maġġel għall liberalizzazzjoni pajjiżi oħra li għandhom proċeduri iktar ħil semnar limitazzjonijiet m'għandhomx eh, dawn it-tip ta' miżuri għalhekk Kummissarju, jena nishtiq li jittieħed intervent preċis biex ikollna qafas legali ugwali minajru mux ser kunem kompetizzjoni reali u dak li jett kollu li jett inti u biex ikollna approċ differenti fuq dan il-ksur. Aħna edin nidru korroħ jekk fil-pajjiżi differenti nisemaw dawn il-proċeduri li jett isiru fejn waħda taħdem kontra l-oħra jiena għalhekk naħseb illi se nkunu biss qegħdin ngħinu il-merkat is-suq uniku tal-enerġija. għadda grupp uh, Selimovic. Grazzi ħafna, signor eh, Selimovic għal-grupp għalde. Grazzi ħafna. E kif delegazzjoni Ewropea ħarġet bi strateġija għall-Unjoni Enerġetika fl-2015, l-idea kienet li kulħadd għandu jkollu aċċess għall enerġija kompetitiva u sigura. Naħseb li huwa importanti ħafna li aħna ikolna enerġija idroelettrika fil 16% eh, tal-enerġija tiġi mill-enerġija idroelettrika. Allura ma nistawx nilħu eh, domandi enerġetiċi billi nġestjonaw l-enerġija b'mod aħjar. Irridu naraw kif nistaw nużaw l-enerġija idroelettrika li għadha miex qed tintuża iżda hemm ħafna potenzjal fiha. Per eżempju fil-Bosnia, fl-Albanija, eċetera. Illi jużaw 35% tal-enerġija mill-enerġija idroelettrika. Ġifiri miex kustjan ta' regolamenti aħjar u l-użu ta' rizorsi aħjar, rridu naraw lejn il-viċinat biex nassiguraw l-anijiet tagħna l-objettivi tal-Unjoni Enerġetika. Rridu nżommu mar-regoli, rridu nkunu b'saħħitna fl-imkien u dan huwa l-każ ta' l-enerġija idroelettrika. Grazzi ħafna. Grazzi fissem il-Gwe u NGL, is-Sur is-Sinjura Lopez Barmeho għal minuta u nofs, jekk joġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Jina kontenta ħafna li għandi dil-opportunità biex eh, nipparteċipa f'din id-diskussjoni l għaliex bad deġa żewġ eh, mistoqsijiet eh, dwar l-użu ta' Eh, impjanti idroelettriċi fi Spanja u l-Kummissjoni qalet m'għandix biżejjed informazzjoni. Għandi ħafna mistoqsijiet dwar kompetizzjoni dwar regolamenti ta' ħlasijiet għal l-impjanti idroelettriċi li marru l in mill-nefqa tal-investiment u kien hemm numru ta' każijiet ta' abbużi wkoll kien hemm dewmien eh, flużu tal rizerva mm, u r-ritorn tal-flus għal eh, settur pubbliku. Iżda il-Kummissjoni li tanti attiva f'setturi oħra donna ma kienx tħares tħares lejn eh, kumpaniji f'dan is-settur. Ma trilatax biss għal konċessjonijiet u eh, nfiq eh, regolat. Iżda mbagħad l-użu tattiku ta' settur idroelettriku ħarġu multi għall Spanja. Allura Is-settur ġenerali eh, fi Spanja ġi favorit għal eh, il-produtturi l-kbar. L-idroelettriku huwa eh, importanti ħafna s-settur tan u għandu potenzjal qawwi għalina biex naddattaw għal produzzjoni il għaliex zidiet eh, ta' sorsi rinnovabli oħrajn huma importanti u rridu naraw ukoll nevalwaw l-impatt ambiental kompatibilità bil-żamma tal-ħidma tal-bdiewa kif ukoll l-ekosistemi. Allura jkun aħjar jekk kollna koordinament aħjar bejn l-aġenziji kollha u DGs kollha responsabbli. Il-Kummissjoni x'tixtieq tagħmel, x'se tagħmel dwar dan kollu? Grazzi. Grazzi ħafna fisem il-ħodor is-Sinjura Rivazi. Minuta. President, il-dems um, um, ovvjament fl-Europa jipproduċu l-elettriku imma u kol e, eh, bidlu il-pajzaċ mhux qed nitkellmu biss fuq l-enerġija ma huma strateġiċi u joffru ċertu sigurtà imħabba xmajjar jekk wieħed qis jekk il-min imexxihom għandux ikun dak tal-istat jew kellha jkunu privati. Imma il-konsessjoners u koll jridu naraw kif jaħdmu. Hemm riskju bil-mod kif jiġu mġedda il, dawn il-konċessjonijiet. u għet rrit jara u kol il-mod kif jiġi maniġjat dan il-risors. Il Nafu li id-dams jaqgħu f'kunċessjoni waħda. Il-mistoqsija tiegħi di. Intom se tħarsu jom il-konċessjonijiet tad-dams jew inkella se tippruvaw tiġbru d-dems kollha f'post wieħed. Grazzi ħafna fisem li FDD is-Sur Helmer. Grazzi ħafna Sur President. Jina ta' spiss argumentajt kontra l-enerġija solari u eh, tal-riħ. Allura għanna teknoloġija ġdida li jina safda għal darba nista' nappoġġja. Hija ta' min joqgħod fuqha, ta' min jista' jikkontrolla. Ehm, ma tantx għandha manteniment u ma tantx tista' topra mingħajr sussidi u f'kull rispett hija l-oppost ta' din l-enerġija li ġejja mix-xemx u mir-rieħ eh, li aħna ħlejna ħafna rizorsi fuqhom u sforzajna eh, kummerċi differenti biex joħorġu mill-Unjoni Ewropea minħabba fihom. Il-problema hija disponibilità tal-enerġija idroelettrika ehm, hija limitata għal ġeografija tal-pajizi. Allura nitolba għall-armonizzazzjoni tal-pajizi għal proġetti differenti. Eh, u jina u l-partiti jessen opponu tali passi għal eh, dan il għan fir renju Unit l-settur idroelettriku huwa importanti ħafna u se nagħmlu minn kollox biex nikkontrollaw l-assi tagħna minn Brussel. Grazzi. Grazzi, Sur Helmer. Issa Sur um, Karins. Boks laukumā iznāk divi bokseri viens pacēls abas rokas otrs pacēls vienu roku. Jo... Eja, neidu li em, ġlida tal-boxing għaddeja u d-dimek. U naraw xaħġa li ma tkunx eh, xirqa bejn il-players Imma fil-qasam tal-enerġija, speċjalment dan is-settur idroelettriku, qed naraw li regoli jiġu applikati b'mod differenti skont il-pajjiż. Il-problema hija li l-elettriku jista' jmur minn pajjiż għal ieħor u l-frontieri imma għanna dan iġib distorsjoni għax għanna kondizjoniet ivarjaw fl-istati membri regoli differenti għal l-idroelettriku. Għanna regoli differenti għall-investiment f'dan is-settur. ivarjaw minn stat membru għall-ieħor imma l-elettriku jaddi ma jafx frontieri eżatt jisom żewġ boxers fil-ġlieda tagħhom li wieħed jinżamlu idejh wara daru. Imma nafu li il-boxers jużaw il-pari dej tagħhom. Issa, is-sur no. Iva, grazzi President. Fuq dan is-settur fl-Ewropa xtaqt niġbet l-attenzjoni tal-Kommissjoni tar-rol importanti ta' dan is-settur l-ewwel net għax dan huwa sors ta' enerġija rinnovabbli li wieħed jista' ukoll eh, iżomma u juża iktar tard. U Dan is-settur u anki kif jintużaw id-dams jgħatu nafu li huwa sors ejjun ta' xogħol hemm ukoll l-impjanti dawn jaffetwaw l-agrikoltura, il-navigazzjoni, il-turizmu, il-, -il ħafna affarijiet oħra li għandhom x'asma l koezjoni territorjali. Għalhekk jiena nixtieq nixbet l-attenzjoni tal-Kummissjoni li din għandha tiċċara dan is-settur fl-Ewropa u trid tqis ukoll l-istati membri kif rajna minn studju ta' dan l-aħħar iridu jħarsu lejn il-konċessjonijiet lejn il-kompetittività specialment meta dawk li ma jkollhomx eh, konsegwenza konsekwenza fuqhom iġibu distonzjoni. Hemm bżonn li x-xogħol isir ta' malaj, noqogħdu attenti li ma niftħux il-bib għal politika li ma titrattax il kulħadd l-istess fis-settur tal-enerġija fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi. Issa, signora sinjura Bilbao Barandika. Grazzi, President. Kommissarju, l-Europa hija waħda mir-reġjuni fl-Europa li l-iktar li tuża l elettriku, anki jekk l-implanti tagħna huma issa antiki u jistgħu jiġu imtejba biex ikoll jagħtu ukoll rendiment ta' elettriku aħjar. Il-ħażin il, um, il l-elettriku li jien jiġi maħżun hija ħaġa tajba wkoll biex intuża wara skont il-bżonn hija prerogativa tal-Unjoni. Imma hawn divergenza tal-regolamenti dan bil-konċessjonijiet u anki t-tiġdid eh, u l-użu tal-ilma għal eh, produzzjoni tal-elettriku. Irrid ikonna l-kundizzjoni amministrativi u legali sabiex ikonna konverġenza sigurta legali u anki fin, sigurta finanzjarja l-investiment f'pajjiżi bħal Spanja, e, ċertu kumpanniji jitlu f'nasba il sistema li edha hemm għall-lajnuriet għal-renovabli imma m'hemm strateġija Ewropea din iġġib il-problemi għall-utenti u għalek il-provista tal-enerġija qed ngħinuha. Għalek, din l-inċertezza kollha inti kif taħseb li se sib il koptu ta' flima żmien, flima skadenza, tista' tgħidilna jogħġbok? Is-Sinjura Gostet. Minuta nofs, grazzi ħafna, President. 16 fil-mija 15% tal-elettriku hija l-ejjun kbir tal-enerġija li tipproduċi d-dinja eh, u tirrepreżenta ħafna postijiet tax-xogħol. Ovvjament din titħol ukoll fil eh, pajzaġġ kollu, jekk montanji jew inkella tal-ibliet hemm bżonn ukoll naraw li aħna inħarsu l-patrimonju tagħna qed nitkellmu fuq enerġija li ma tużax il-karbonju, niġadejnu ġifieri tirrispetta l-anijiet tal-Ewropa inkwantu għall-ambjent. Imma huwa settur rari li jippermetti li dan l-elettriku jiġi maħżun l-Unjoni Ewropea tittara li l-affarijiet ma jimxux eh, malajr wis jew jisiru jittieħdu deċiżjonijiet brutali. Fi Franza għaddejna minn dan imma isna ninsoħ. Irridu nevitaw li aħna nxekklu l-investiment għax illum il-Kummissjoni Ewropea qed eh, il-messaġġ li qed l-investituri mhuwiex ma kienx pożittiv Anki jekk il-kompetittività mhix faċli f'ċertu eh, stati membri fejn għandhom l-idroelettriku qawwi ħafna, ħafna drabi dawn ma ġewx mejjuna, anzi għalhekk il-Kummissjoni kif em, settejn dan is-settur u kif se jiżvolġi. Nista' ngħidilkom fil-reġjuni tal-Muntani fuq dan is-suġġett hemm minhom ħasseb ħafna. Grazzi, Sinjura. Is-sur Sean Kelly. Grazzi ħafna, jiena sodisfat ħafna b'din id-diskussjoni. Anki jekk huwa tard issa il-ħin daħal ġmielu. Fil-lidru elektriku għanna ħafna esperjenza ta' mit sena, ħafna erf fuq is-settur, teknoloġija li fuq li għanna xi 80 sa 95% tal-elettriku nisa nipproduċa b'dan il-bot. Fil-Unjoni Ewropea għanna ħafna electrowatts, nu ammont kbir ħafna, ġifiri 24 biljun fis-sena li nistaw eh, ma nonfqux fil-fossil fuels u anki nevitaw il emissjonijiet tal-karbonju. Tal Dan mux ma jfissirx biss li nkunu qegħdin rispettaw il-miri tagħna biex innaqsu t-tisin tal-klima, imma anki l-importazzjoni tal- eh, taż tal-fuels. Ovvjament il-reservoirs nistaw naħsnu fihom biex meta ikonna ħafna E, xemx u niproduċu l-elettriku, nużaw għal dak iż-żmien fejn ma jkollniex daqshekk xemx. Din qed nitkellmu fuq l-energy storage technology. Dan itina wkoll flessibilità u il dan kollu sa jiddependi fuq il-prezzijiet u rridu nużaw il-disin ġdid tas-suq biex natu uh, valur sinifikat li verament inkunu nistgħu nisfruttaw il-flessibilità li joffri dan is-settur. Grazzi ħafna. Is-sur Sanini issa. Grazzi President żewġ punti konkreti għax ma tantx hemm Fl-Ewropa hemm ħafna moti ta' kif jingħataw konċessjonijiet f'dan is-settur hemm pajjiżi li jikompetu bejnietom għal konċessjonijiet u hemm oħrajn li m'għandhomx skadenzi fuqhom u hemm ukoll pajjiżi wkoll fejn jikkompetu wkoll wara l-perjodu tal-konċessjonijiet tal l-affarijiet, jiġifieri hemm problema legali ekonomika li l-Kummissjoni għadha ma eżiġ biżdejjed. Jekk il-fat li jinti tifdi l-investiment u dan iż-żmien ikun iktar minn żmien tal-konċessjoni, ovvjament se jibqalek inti Iġifiri, min jirbaħ t-tiġrija ikun irrit iħallas dak li jibqa lil dak li jiġi warajħ. Hija xi ħaġa sempliċi ma l-Kummissjoni għad ma fembitux. Imma hemm pajjiżi li jużaw dan il-mod hemm bżonn iridu morru l trasparenza u l-kompetittività tajba. Ġifieri, minn jinvesti rridu ngħinuh imma min permezz tal-kompetittività ħilsa jiggarantixxi il- regoli normali tal-tassuq lil min jinvesti ġifiri tajjeb li l-Kummissjoni tirrealizza dan kollox. Adesso, onorevole... Issa sur Lavija, Giovanni Lavija. Kommissarju, illum qed nitkellmu fuq suġġett li huwa importanti ħafna f'Pariġi aħna ftemna impenn verament komplikat fuq livell dinji biex innaqsu il-problemi il problemi tal klima Għalek, hemm bżonn li konna enerġija alternativa ġodda, enerġija li ma' li ma, ma tħallix l-emissjonijiet tal-karbonju. Din dan is-settur itina ħafna flessibilità imma l-idroelettriku settur huwa imminat fl-Ewropa. Għax jista jgħat il li ma jkunx hemm investimenti ġodda, jista ma jkunx hemm li daw jiġu mifdija dawn l-investimenti li diġa hemm. Meta eh, Il-problema l-iktar gravi hija dik li m'hemmx kompetitività. Ma jistax ikun li l-istess suq, suq uniku tal-enerġija li aħna rridu fl-Ewropa, ikun hemm xi ħadd li jkollu ċertu privileġġi u jkollu ġifieri ċans uniku imma mbagħad imur ukoll jirnexxielu jidħol fis oħra. U fis-suq tagħna huwa eh, miftuħ imma m'għandhomx id-dritt imorru jfittxu jew jinvestu mod ieħor jew x'imkien ieħor anzi. Ġifiri, kummissarju, ma nistawx impoġġu l-kulħadd fuq l-istess livell biex ningarantixxu l-kompetittività u anki jkun hemm iktar investimenti. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur via. Issa, għanna eh. First speaker. Uh, Issa għanna l-proċedura tal gedge DI. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire. Grazie ħafna, President. Mela, da id-dems jiproduċu l-elettriku, imma dan u kol jintuża mit-territorju biex jattu tira eh, nis lejn dan il-pajzaċ. Ġifri jikkonċerna n-nis li għodu f'dawn il-pajjiż, f'dawn il-reġjuni. Hemm ħafna divergenzi eh, ta' kif eh, jiġu trattati dawn ir-reġjuni mill-Kummissjoni. Hemm bżonn ikunu koherenti, hemm bżonn nitkollmu b'vuċi waħda il-politika tal-kompetitiv u dik tal-enerġija nafu li hemm diverġenzi fl-Ewropa. Hemm bżonn regoli li jiddeċiedu qafas wieħed li jkunu japplikaw għal kulħadd. U fil l elettriku verament ikonna Ewropa tal-enerġija. Grazzi ħafna. Eh, merci beaucoup, Monsieur Deputé. Eh, Grazzi. Tassew, nadur il-samikafonu l-notis Marja, sekjoġbok. Grazzi tassew, Sur President. L-enerġija idroelettrika ta' tammonta għal 15 bejn 25% tal-enerġija fil-Greċja u fl-Ewropa. U 18,000 fruħ jaħdmu f'dan is-settur se jibqa' hekk għal numru ta' snin bħala l-aktar sors li ġedet u l-rinnovabbli u għalhekk sar jiena nħonanijiet tal-2030. Għalek miex kombinazzjoni illi kif ġi ordnat mit-trojka fil-bejħ tal-kumpaniji fil-Greċja, il-dawn il-digi kienu il-mira ta' dan kollu. Dan ifisser li s-settur però irid ikollu investiment sabiex ikun jista' jiffunzjona b'mod effiċjenti fil-futur. Apparti għal-fatt li kollok bżonn fondi biex it-patti għaddanni li jisiru, dan ma jistax jisir biss mill-investuri privati, għalek il-digi idroelettriki għandu jibqaw minn eh, mill-den tal-investituri għazzi tassew. Issa, fissem il-Kommissjoni Ewropea, il-Kommissjoni Andrua. Thank you, dear President, honorable members. Of course, thanks for, your, for this very useful debate. ħafna il-settur il idroelettriku huwa sors importanti ħafna fil-Unjoni Ewropea. Id-diversità ta' reġimi regolatori fil-Unjoni Ewropea raqis jiġi rikonoxxut nisħaq li huwa importanti ħafna. Ir-reġim nazzjonali għal dawn il-konċessjonijiet jirrispettaw il-liġi Ewropea. Il-Kummissjoni ser tkompli tara illi ir-regoli tal-Unjoni Ewropea jiġu irrispettati f'konformità mal-anijiet tal-Unjoni tal-Enerġija biex niżguru li kolna, li s-suq tal-enerġija integrat u li kolna sigurta tal-enerġija u kol. Aħna qegħdin inħarsu lejn awtorizzazzjonijiet idroelettriċi fl ta' stati membri. U diġà dejna proċeduri ta' s-sur u jekk naraw li kunem iktar ksur ta' liġi Ewropea se niftħu iktar proċeduri ta' ksur eh, fir-rigward ta' direttiva ta' servizzi u għal-liġi ta' kompetizzjoni. U intom tardu li hemm għasta ta' kooperazzjoni da mux minnu hemm kooperazzjoni bejn id-DGs u id-DG tal-enerġija u dik tal-kompetizzjoni. Issa hemm trattament ugwali tal-istati membri koll. U il-Kummissjoni diġà qiegħda tħares lejn reġimi regolatorji nazzjonali u ser tieħu azzjoni fejn huwa meħtieġ biex tiżgura li jkun hemm konformità mal-liġi Ewropea. Grazzi. Grazzi lilek. Grazzi ħafna komissarju tal-dak dibattitu. L-aħħar wieħed. Bek,